35 ta' regoli ta' proċedura l-ewwel nett il-Pakistan mod partikolari l-attakk fl ħor l Lambert. Thank you, President. Grazie President. Jien qiegħed nitkellem illum bħala President ta' delegazzjoni għal pajjiżi ta' nofsinhar tal-Asja nixtina omor lil dawk il-familji ta' dawk maqtula fil-atroċitajiet tal-aħor illi kienu qegħdin hemm biex attakaw tfal l-familji fil-festa pubblika tal-ajt l-omor anki għal attakki oħrajn riċenti Qegħdin naraw tnaqqis minn dawn l-attakki tal-estremisti u qegħdin naraw iżjed sforz koordinat u konċis mill-armata u l-gvern. Importanti li dawn jaħdmu flimkien aħna nilqaw l-impenn tal-gvern għal riforma tas-sistema edukattiva u l-kurrikulu sabiex ikun hemm fema aħjar ta' rispett ta' drittijiet fundamentali fi waqt li nilqaw dawn il-promozzjonijiet ta' drittijiet fundamentali ħajkollhom bżonn ta' ta' kumitat anke apposta parti l-implementazzjoni illi daħal għal-jom bħala impenni il-gvern anki taħt il-ftejm GSP Plus aħna nittamaw li hemm rikonsiderazzjoni tal-pjena kapitali u tneħħija taħħa grazzi. L-Onorevole Weidenholzer in aula? L-Onorevoli Weiden Holzer mhuwiex preżenti mela ngħaddu direttament għall-Onorevoli Kellam. Grazzi ħafna President. Aħna ninkwetaw fuq il-violenza u terrorizmu fil-Pakistan li huwa pajjiż importanti u msieħeb tal-Unjoni Ewropea. Il-massakru fl lahor kien kontra il-Kristjani, ma anki ħafna Musulmani mietu jiddispjaċina. l ħor però miex eccezzjoni. Hemm em ksur sistemiku tal ta' violenza tal ta' drittijiet ta', ta twemmin. Kruċali huwa anki l-istabilizzazzjoni ta' minoranzi reliġjużi Asia Bibi hija eh, destin eh, simboliku ħafna li għada tistenna il-sentenza li tiġi implementata. Hemm bżonn naslu għal ġustizzja. Is-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi aħna nidispjaċina li u jiena nappella lil senjora Mogorini biex timpenja ruħa mal-gvern tal-Pakistan biex jizidu eh, biex jizidu it-tolleranza taħħom, Sultanok. President, għal dawk li huma membri tal-komunitajiet minn minna eh, religju ta' minoranza religjużi eh, fil-Pakistan jista' jkollhom problemi kbar l indu anki l-Nisrani nisranin. Fl-ħor l-inċident mux incident izolatu u aħna nikkundannaw. Mek nkunu inġusti jek najdu li nebda azzjoni ma tihdet, imma jina nappella l pakistani li jamlu iktar biex jisħu fuq it-toleranza u rispett tal-komunitajiet. Mill-lider eminabilità illi E ibidlu l-leġizlazzjoni fuq reliġjoni, e, per eżempju l-liġi e, tal-blasfemija, dawn huma liġijiet li għandhom jiġu irterati kienem anki persuni li ġew kundannati tal-li appellaw biex dawn il-liġijiet jiġu irterati. Jidirli illi il-pajis għadu Eh, eh, eh, vittma ta' estremizmu, estremizmu u intolleranza. U għanna tkellimna fuq dan ħafna drabi fil-arulla u nittama li jissa hemm rida minnaħa tal-gvern għal-bidla. Grazzi, sur Tanok, issa sur Vajnan Horser. Aħna din miex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuq dan is-suġġett f'dan fl-awla tagħna fuq il-Pakistan. Dejjem hemm il-problema tal-intolleranza reliġjuża u u talebani huma gruppi li kondannaw kull ma jisibu qoddimhom għabbażi tal-interpretazzjoni tagħhom tal-Koran. l-edewa huma għal-jom il-minoranzi religjużi l-oħrajn, il-persuni fl-ħor kienu ntaqaw b'mod paċifiku u fost il insara kien hemm ukoll ħafna musulmani. Din il-forma ta' violenza hija orribli. U għarajat dan, u ridunamlu kull ma kull manna fis-seta tagħna biex niġildu kontra dawn il-forum ta' protenza u nistennew li l-Pakistan jieħu azzjoni kontra dan il-grupp terrorista. Grazzi. Grazzi. Il-Sinjora e Verġa għal-minuta. Grazzi, President. L-attentat f'Park f'Lawr fett kienem 62 nislimietu fostom ħafna tfal u midruba il-mira kienet l-insara, pero kienem ħafna nies musulmani u kol. Umbat l-għada kienem attak fuq il-moskeja xijita u għalek it-tensjonijiet f'dan il-pajis ta' sow għadhom ħajjin. L-istess insibu u kol fil stati tal-golfi tal-golf imma nafu u kol illi dawn il-terroristi huma poġġati minnhom. U għalek aħna nafu xed jiġri imma dak li qed jiġri huwa minħabba illi hemm pereżempju l-pena tal-mot anki għal eh, tfal anki għal dawk illi jasbu li qed jagħmlu xi eh, blasfema. U għal daqstant għandna bżonn illi negozjaw mal-Unjoni, um għandhom bżonn negozjaw mal-Unjoni Ewropea biex aħna nkunu nistgħu nrasslu din ir-repressjoni. Nafu wkoll ir-rwol storiku tal-Pakistan fid-destabilizzazzjoni tar-reġjun. L-affarijiet jistgħu jinbidlu. L-Unjoni Ewropea tista' wkoll tinvolvi ruħha biex l-affarijiet imorru għall-aħjar. Grazzi. E l onorevoli Telicka. Signora Presidente, l attacchi tal-ħor kienu negativi ħafna. U l-lum il-Parlament Ewropew qed jibat il-kondoljanzi tiegħu l-appoġġ tiegħu għal lejn il-familji ta' dawk li tilfu il-membri tagħhom u il-midruba. Però sfortunatament dan huwa attakk ieħor eh, f'serje twila u mem lebda sinjal ta' titjib fir-reġun Il-Pakistan iridu iwaqfu l-estremizmu eh, religjus u eh, il-radikalizmu. Kella ek ma jamlux dan sen kunu għaw nid-debattu għal ħafna drabi u għal stant nappellaw għal autoritajiet biex jimpenjaw roħom f'din il-battalja ideologika kontra l-estremizmi, ġida kontra terrorizmu, anki biex biex jesklu, jodu jieġildu kontra l-esklużjoni soċjali anki. Il-Pakistan għanna bżon ta' impenn mill-atturi kollha reġjonali biex inżidu l-kooperazzjoni kontra terrorizmu. Fl-aħħar aħna Ewropea għandna rwol importanti għal din ir-raġuni aħna nitolbu lil viċi President Mogherini li EIS u l kunsil biex jimpenjaw ruħhom mal-Gvern ta' Pakistan biex jgħinu l-gvern u l-poplu fil-sforzi tagħhom biex jiradikaw il-terrorizmu radikalizmu. Grazzi. Grazzi. Issa l-kellima fisem il-gruppi, sur preda minn l-IPP. Grazzi. Grazzi ħafna, President. L-attentat ta' Lahore ta' 27 ta' Marzu ġurnata fejn il-biċċa kbira tal-insara kienet jiċċelebraw l-lajt u għatat kexkix. Imma l-mira ewlenija kienet fil-fatt il-komunità Isranija, imma kien hemm ħafna nies oħra li jagħmlu parti mill komunitajiet reliġjużi oħra fil-Pakistan. Dan l-attentat laqat lil kulħadd u għalhekk il-ġlida tal-gvern tal-Pakistan kontra terrorizmu hemm bżonn tiġi akkompanjata minn ġieda feroċi kontra l-estremizmu reliġjuż. L-attentat fil-Pakistan juri illi hemm bżonn nitalmu lezzjoni ta' tolleranza lejn il-minoranzi, speċjalment il-ħelsin tal-kelma, tal-ħsieb, eh, ta' twemmin li jagħmlu parti jisibu parti tagħhom fil-Kostituzzjoni tal-Pakistan. Imma il-liġi fuq min eh, jidaj kontra Alla huwa wieħed minn dan il-prinċipju aħna nitolbu ħelsin ta' Asja Bibi. Hawit, aħna eh, waqt li għadna taħt l-effett ta' l attakki fi Brussell u Pariġi. Eh, u dana eh, juri anki li 05 tal-vitmi huma fil-punent u ħafna Eh, mir-reati ġew kommessi minn terroristi u aħna jiddispjaċina għal dak li ġara fl-ħor. U eh, mal-pajizi kollha li nikoperaw magħhom biex niġġieldu kontra terrorizmu aħna insostnu id-drittijiet tal-bnidem u l-istat ta' dritt. U l-istess ngħidu fir-riżoluzzjoni għal Pakistan nopponu il-pjena il, pjena tal mewt u nittolbu illi il-Pakistan jimplementa eh, l-akkużi kollha u, u nitolbu klemenza għal Abdul Basit. Però nopunu ruħna bil-qawwa ka' terrorizmu u b'solidarjetà mal-Pakistan mal-pajjiżi kollha illi, illi għandhom vitmi. Belder képviselő úr következik egy percben. Is-sur Belder. Grazie President. din il- mibeda kolla fil-Pakistan e, e, il-ġlida kontra l-insara emżon tintem kif jgħid tajt fil-Bibja e, ma jistax ikun illi l-imħabba twassal għal til <clears throat> dawn il-minacċi fuq fil etili li sar fil-Pakistan. Il-Kommissjoni Ewropea eh, titkellem fuq is-sistema tal-edukazzjoni fil-Pakistan. U hemm ħafna skejjel eh, madras skejjel iżlamiċi u dawn ħafna drabi eh, għandhom ħafna mibeda kontra il-minoranzi reliġjużi u l-insara. President, irridu niddenunċaw il-fat illi il-gvern mhuwiex qed jagħti sikurtà meħtieġa għal poplu. Għandek blue card sur Frunzulika, Sur Frunzulika. Kollega, barra minn attakki terroristi fil-Pakistan, hemm ħafna nis li qed jitilqu mill-Pakistan. Ħafna migranti ġejjin fl-Ewropa mill-Pakistan barra mill-Afgani u l-Iraki u Sirjani ma taħsibx li hemm bżonn nappellaw l-Kummissjoni biex jimpenjaw ruħnhom f'negozjati mal-Gvern Pakistan biex nkunu nistgħu nistabilizzaw il-popolazzjoni f'pajjiżhom għax il-numru ta' rifuġati u migranti mill-Pakistan dejjem qed jiżdied jum wara jum. Is-Sur Belder. Kollega, jiena illi nitkellem fuq il kwistjoni tal-Pakistan. Nistgħu nitkellmu fuq żewġ stati il-gvern ċivili u l-setat l-oħra li inkludu anki il-militari. Il-Pakistan edha f-situazzjoni ta' emerġenza. Il-Parlament Ewropew u Unjoni Ewropea għanda tifem iktar il situazzjoni terribli, esplosiva li jem fil-Pakistan. Holveni. għal minuta. Grazzi. Hemm bżonn nitkellmu biċ-ċar fuq ħaġa waħda. L-attak terroristiku fil-Pakistan kien mirat kontra l-insara li kienu qed jiċċelebraw. Irridu nuru solidarjetà ma dawn il-vittmi. Lejn dawn il-vittmi. Huma ġew mill-quta irridu ħarsu lejn il-Talibani u radikalizmu li qed jiżdied fil-Pakistan u l-gvern qed jipprova jġiri kontra tagħhom però ma jistax jikkontrolla s-sitwazzjoni. Però hemm tama wara l-attakki ġi waqqaf moviment fuq it-toleranza lejn il-insara u l-musulmani. Jemżon naħdmu fl-imkien. Grazzi ħafna. Is-sur kana minuta President, aħna nikkondannaw dan l attak fl-ħor u nesprimu kondoljanzi għal ħbib u l-familji. Dawn l-ħar snin il-pajis bata ħafna, 60.000 persuna mitu u għall-ekonomija kien hemm telf ta' biljuni. Il-Pakistan qed jiġilet kontra terrorizmu l-Unjoni Ewropea u l-Komitat Internazzjonali iridu jappoġġawhom uh, f'din il-ġlieda. Aħna kena esperjenza ta' dawn l-orruri tal-terrorizmu fi Brussell u f'Pariġi. Dan huwa problema globali, mhijiex sempliċement ġlieda bejn poli, policies differenzi jew reliġuni, dawn huma estremisti li iridu jirdu soċjetà. Uh, iridu naħdmu flimkien biex neradikaw l-eruq u namlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. Irridu nwaqfu l-finanzi ta' terrorizmu il-kapijiet irridu jimxu illum biex jgħinu xuxin fi zlida kontra terrorizmu. Il-President qed iwaqqaf il-kellim. Issa il-kellim li miswa sur Bashir għal-minuta. Min faxawar għal Pariġi minn Brussels għal lahor jiena dejjem kont ċar fil-kundanna ta' terrorizmu tiegħi. Dawn huma atti ta' barbarizmu minn skuża li ma jistgħux jiġu ġustifikati la' spiegati. Il-risposta tal-Parlament Ewropew għal dawn l-attakki fil-Pakistan mandomx ikunu differenti, għanna nibatu messaċ sempliċi u nidenunċaw dawn il reati u għat li nesprimu anki solidarietà ma dawn il-nis. Mandu xikunem hemm eh, messaġġi moħbijin. Hemm min qed juża l-opportunità biex jagħtu lezzjoni lil Pakistan fuq kwistjonijiet eh, nazzjonali. Ejja nimmaġinaw jekk wara dawn l-attakki fl-Ewropa xi ħadd għalinna li kien jiddispjaċina però il-politika eh, tal-migranti jew eh, l-integrazzjoni soċjali huma l-kawża ta' dak li ġara. U aħna ma kienux nieħdu gost kieku. Hemm moment u biex namlu dan dan illu, pero mux issa. Grazzi. Grazzi ħafna, il sur Svoboda. Signora President, Komissarju, jina nil din ir-riżoluzzjoni għax tikkundanna l-attakk barbaru terrorista. Il-vittmi kienu kważi kollha insara l-insara huma l-iktar manoranza eh, attakata fid-dinja. U għalhekk tajb li l-Parlament Ewropew qed jiddefendi l-insara. U dinja kwistjoni urġenti mhux biss għandna bżonn ta' rapport fuq sitwazzjoni ta' tal bidem f'paxxi pajjiż partikolari, imma għandna bżonn nitkellmu fuq teddida partikolari għan nies partikolari Dan iġi rifless f'disa mir-riżoluzzjonijiet meta nitkellmu fuq Asis eh, Bibi illi kienet ikkundannata għal mewt mhux għat terrorizmu imma għax skontom eh, ehm, kienet kelmet kontra Alla u għalhekk is-sentenza ma nafux jekk se tiġix implementata jew le għandna bżonn niżguraw ruħna illi dawn l-appelli tal-adrittijiet tal-bniedem ma jibqawx biss fuq il-karta. Grazzi ħafna l-Onorevoli Karim għal minuta. Grazzi ħafna. Kulħadd huwa liberu jmur moskeja, it-tempju jew xi post ieħor fil-Pakistan. Eh, ma jiddependi xejn mill-minoranza da ma jdependix fuq l-istat, dan il-valuri fondamentali li aħna namlu eh, referenza li jom fil-rapport ma' kull persuna mil quta b'xi forma jew ieħor f'dawn l-attakki godardi fil-Pakistan huwa tal-Pakistan. Ma jekk nipprovaw aħna fil popu tal-Pakistan nipprovaw naqsmuhom skont il-minoranza, maħniex qed naraw il-memorja tal-vitmi u għalhekk nafu illi qed inkunu esposti u terroristi għandhom bżonn ikunu jafu illi n-nies tagħhom qed jiġu esposti. Meta jattakkaw terroristi ikunu uh, Londra jew Brussel, jattakkawna il-koll u aħna maqdin magħhom bħala persuna waħda u nilqaw dawn l-attakki. Tanam kif ixalur, hozzászólását. Grazie ħafna. Issa nixtieq nirringrazzjak. U issa wasanna għat-tmim ta' sessjoni tal-kellima u issa morru għal kaċ tiegħi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Nimes. Grazzi ħafna President. Jiena ovvjament xtaqt nassoċja ruħi nirringrazzja daw kollha illi tkellmu kondannaw il-terrorizmu imma naħseb li huwa meħtieġ illi mill-Ewropa nebatu messaġġ li sija illi għanna bżon indefendu li tal-bidem mux bis fuq il-karta imma bil-fatti illi ovvjament napprezzaw l-intenzjonijiet tal-gvern tal-Pakistan imma mill-banda l-oħan nistennu fatti konkreti illi juro illi rispetta li tal-bidem mux bis prinċipju imma eh, irrid daħal fil-ħajta kuljum tal-Pakistan u jina namme referenza għal dan il-kas mux biss għal dawk li huma situazzjoni ta' diskriminazzjoni imħabba to minn jew reliġjun, imma wkoll imħabba l-etnija għax niftakru illi l-Ewropa wkoll hemm son tkun prudenti għax hemm każijiet bħal Baluċistan fejn anki għabbażi ta' ħafna indikazzjoni li waslu permezz ta' Amnesty International, naħseb li l-Ewropa għandha bżonn nikola viżjoni ċara u naraw jekk tassom każijiet ta' diskriminazzjoni mhumiex reliġjużi imma ta' etnija imma dejjem diskriminazzjoni. Grazzi ħafna is-sur Marja sissa. Minuta, jekk joġbo. Grazzi ħafna, President. Dawn l-attakki kontra l-insara eh, fil-ħattalajt fakruna il-terrorizmu islamiku mhux biss jeżisti fl-Ewropa. Dan l-attak fl ħor eh, wassal għal iktar minn 60 persuna li tilfu ħajjithom iktar minn Brussell imma l-opinjoni pubblika Ewropea isa ma tantx data b'da kollu. Tifmu meta ngħid dak li se jiġri meta pajjiż bħal Pakistan ta' 200 miljun abitant tiġi destabilizzat għandna bżonn nevitaw sitwazzjoni bħal din għandna bżonn nwafqu l-interventi militari ta' pajjiżi barranin u s-servizzi tal-informazzjoni tal-intelligence tal-pajjiżi Ewropej ma jibqawx jilabu bin-nar. Għanna bżonn appoġġaw dawn l-sforzi kollha biex nerbu l mibeda razzjali u dik u kol reliġjuża. Grazzi ħafna, Is-Sur Bonanno, grazzi ħafna, President. Dak li ġara fil-Pakistan ħatalajt huwa attentat kif rajna ta' terrorizmu Iżlamik huma mill-ġdid hawnhekk. Kważi isna nibżgħu ngħidu dan huwa eh, terrorizmu Iżlamiku. Hemm nies illi eh, joqtlu l-insara għax huma l-insara l-istess jiġri fl-Ewropa. Europa x'tagħmel xejn tibqa' bidejja fuq saqqa biss isa xi robot biss ma tagħmel xejn. Imma l-politiċi Ewropej dawk il-kbar jgħidu l sejmu mu se jiġri għax dawn ovvjament dawn in-nies mhumiex sejrin fil-underground, mhumiex sejrin fl-ajruport bħalna pa' ċittadini huma għandhom il-ġets privati joperaw b'mod differenti u l-mexxejja ħadd ma jattakom imma għalina ċittadini normali se jiġri minn kollox wana se nagħmlu xejn. L-Ewropa mija tagħmel xejn. Tiġi taqgħu tqum mill-insara jistgħu jiġu jiġu mill-quta fejn ikunu u terroristi iżlamiċi suppost jiġu kastigati anki bil-pena tal-mawt. ruħi, anki bil-pena tal-mawt għanna bżon nużaw kontra dawn il-terroristiċi islamiċi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President, nixtieq ngħid lill kollega tiegħi bħala politiku Ewropew jiena wkoll nieħu l-underground jiena wkoll qiegħda fil-xikju fl-ajruport pa' ċittadini l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Imma naħseb li huwa importanti illi l-Parlament Ewropew jilqa l-isfida ta' terrorizmu li teżisti fil-Pakistan kontra il-gruppi reliġjużi li ma persegutati. Aħna nistidnu il-gvern tal-Pakistan biex jiġilet mod iktar effettiv kontra dawn l-atti brutali ta' violenza. għasis Bibi ġiet msemmija, aħna nitolbu lill-awtoritaj tal-Pakistan illi jeħelsuwa ilna nitolbu il-ħelsin tagħha minn 2010 qed tistenna sentenza tal-mewt u aħna qegħdin kontra din il-pena tal-mewt. Hija mara li m'għamlet xejn ħażin. Sempliċement hija esprimiet it-tmin eh, tagħha u d-dritt tagħha li teżerċita u titkellem fuq it-tmin tagħha. U għal-qrara wkoll imma ċerti affarijiet jiġu ġudikati bħala qatt kriminali fil-Pakistan. Grazzi ħafna. Signora President, il-tradizzjoni eh, tal-insara il ċelebraw lajt bidlet f'traġedja, traġedja meta kien hemm wieħed illi sploda ruħu u qatel iktar minn 60 persuna inklużi tfal. U dan l-attak ħattilajt fuq il-familji tal-insara eh, hija turija tal-mibeda kontra l-insara u ta' xoqqa ta' ġenoċidju kontra l-insara u ovvjament terroristi ma jportawhomx li kien hemm ukoll muslimani li jinqatlu f'dan l-attakk. U dawn l-insaru ma bil 2% ta' popolazzjoni tal-Pakistan imma l-attakki dejjem jistidu il-knisja fl-aħħor diġà ġiet attakata u eh, spaw vitmi 17 persuna u għalhekk aħna għandna bżonn nagħmlu passi effettivi b'azzjoni ta' segwitu. L-attivitajiet jiġu mill-estremizmu daw ma jafux, ma jarfux eh, frontieri, waħna għanna bżon nkunu maqodin biex nħarsu il-twemmin eh, eh, tal-insara u nitlob għal ħelsin ta' Asja Bibi. Grazzi ħafna is-Sur Kelly issa. Grazzi ħafna President. Naseb li l-attakki f'Brussell eh, ġabu terrorizmu fuq l-adba tagħna u qed naraw kemm qed ibatu nies oħra madwar id-dinja f'Brussell jew fl-aħħar nabson nagħmlu dak li nistgħu biex niġġieldu kontra terrorizmu u nipprovaw nirbħu din il-gwerra ideoloġika tal-estremizmu illi wkoll hija tant importanti. Waqt illi il-gvern tal-Pakistan qed jipprova idaħħal xi tip ta' riformi mod partikolari biex jipprojbixxi żwieġ mat-tfal u jipproteġi n-nisa kontra kull tip ta' diskriminazzjoni, aħna nabżon nagħmlu ferm iktar biex nipprovaw neseċitaw pressjoni fuq dawn il-gvernijiet pal dak tal-Pakistan biex niżguraw illi mhux biss ikun hemm sensila ta' riformi li jiġu imma jiġu implementati għax hemm wisq diskriminazzjoni speċjalment kontra in-nisa speċjalment tal-minoranzi reliġjużi illi pereżempju qed jobbligawhom eh, jikkonvertu għal l-Islam u jkun hemm ħafna żwieġ forzat u għalhekk għandna bżonn dak nagħmlu dak li nistgħu biex ngħinuhom. Grazzi ħafna lis-Sur Kelly. Issa wasanna għat-tmiem tas-sessjoni Catch CI u ngħaddi l-kelma l-Sinjura Komissarju Sajsen. Grazzi ħafna, Signor President onorevoli membri tal-Komitat bħal fil-Peshawar settembru tal-2014 l-attak fl-aħor eh, ħattilajt eh, kellu fil-mira tiegħu it-tfal l-iktar settur vulnerabbli tas-soċjetà huma attakkaw il-futur tal-pajjiż u id-diversità tiegħu. L-attakki ta' Laħor kellu bħala l-mira til ta' minoranza tal-insara imma qatil ukoll ħafna Musulmani. L-attakk jiġi bis sentejn wara il-til fil-Knisja tal-Ahor. Il-kollega tiegħi Federica Mogherini, rappresentanta Oli fl-istqarrija, ovvjament turid is-soba tagħha lill raba u l-familjari u l-ħbib tal-vitmi u l-appoġġ lill Pakistan fil-ġida tiegħu kontra it-terrorizmu u l-promozzjoni tal-valuri maqsmin tagħna u d-diversità. Aħna nitolbu lill Pakistan biex dawk li kommettaw dawn l-attakki eh, jiġu eh, u koll eh, arrestati u kif u koll jiġu kontra l-organizzazzjonijiet li għallu li ma responsabli aħna mħasbin ħafna bil-rata dem tizdiet ta' intolleranza u fil-Pakistan u aħna din monitoraw dawn l-iżviluppi miqrib ħafna il-minoranzi fil-pajjiż inklużi il-minoranzi reliġjużi komplu ibatu b'mod sproporzjonat u ta' sikwiet u mal-mira ta' militanti estremisti aħna nitolbu l-gvern biex jagħmel dak li jistar biex jiżgura s-sigurtà tal-membri kollha tal-minoranzi reliġjużi. Il-rapport ta' GSP tal-2016 juri il-situazzjoni tal-ittijiet tal-bina f'dan il-pajjiż jibqa' ta' sfida u aħna dejjem nitkellmu f'drittijiet tal bidel meta nitkellmu mal-Pakistan u nħedġu l-autorità dan il-pajis indirizzaw dawn l-sfidi inklużi dawk li għandhom ma' situazzjoni ta' minoranzi dak il-pajis. L-Unjoni Ewropea jitspeċija ħafna il moratorju tneħħiet fuq il-pina tal-mewt fil-Pakistan u il-numru kbir ta' eżekuzzjonijiet biex issa l-Pakistan hija tielet pajjiż illi l-iktar wieħed illi eh, jaqtaw il-priġunieri tiegħu u kien hemm erba' ħabsin illi suppost qatlu li xaħat ġom minn linu għalek, aħna kontra il-pina tal-mod f'kull ċirkostanza bħala Unjoni Ewropea u dejjem tlabna biex neħħuha. L-Unjoni Ewropea fil-kuntatti kollha tagħha mal-Pakistan tkompli tisħaq l-importanza tal-introduzzjoni mill tal-moratorju fuq l-esekuzzjonijiet kif ukoll biex tapplika l-standards minimi. L-Unjoni Ewropea wkoll qed tappoġġa ħafna proġetti biex intejbu ram ta' kuxenza kif ukoll il-protezzjoni tal drittijiet tal-bniedem l-aċċess għal ġustizzja għal gruppi vulnerabbli kif ukoll it-tisħiħ ta' ħafna organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili fil-Pakistan. L-Unjoni Ewropea u l-kooperazzjoni tal-iżvilupp bilaterali għal-2014-2020 għal-Pakistan b'total ta' 635 miljun euro għanda drittijiet ta' bini il gvernanza tajba bħala eh, żewġ pilastri ta' dawn is-setturi, il-ksur tal-nizab bidem, eh, però jeżistu ħafna fi dan il-pajjiż minkejja ħafna inizjattivi kostruttivi. Il-Pakistan għamel xi ftit progress biex jissaħħaħ il-struttura istituzzjonali ta' ta' bniedem inkluż mħabba twaqif ta' Komissjoni Nazzjonali għad-Dittijiet taż-Żgħażagħ u il-gvern reċentement adotta pjan ta' azzjoni biex jitejjeb is-sitwazzjoni titral bidem pakistan u l-pjan inkludi wkoll varji miżuri, speċjalment l-iżvilupp ta' pjan ta' azzjoni nazzjonali għal promozzjoni u għal protezzjoni ta' drittijiet tal-minoranzi kif ukoll azzjonijiet il diġà eh, tieħed biex nindirizzaw il-problema tal-diskors ta' mibeda kien hemm ukoll xi tip ta' progress fil-leġislazzjoni biex intejbu dizzijiet tan-nisa. L-Unjoni Ewropea wkoll talbet għall azzjoni sħiħa kontra terrorizmu f'konformità sħiħa mal-liġi internazzjonali, il-valuri fondamentali u l standards għaddiet tal internazjonali internazzjonali mżon namlu iktar enfasi eh, fuq il-lat ta' prevenzjoni ta' terrorizmu mod partikolari fil-loqsma ta' kontraradikalizzazzjoni, il reklutaċ u l-finanzjament ta' terrorizmu. Signora President, eżis membri tal-Parlament permettuli fraħħal mill-aħħar nisħaq illi l-Unjoni Ewropea tibqa l-Unjoni Ewropea tappoġġa id-demokrazija u il riforma Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Signora Kommissarju, tal-klim ta' eluq tijak. Irċevejna seba mozzjoni